ma taħdem u naħseb li l-unika reazzjoni politika għal dan huwa li nirtirawha. Grazzi. Eh, a konklużjoni. Mela, nikonkludi dik id-diskussjoni. Kellna erba proposti ta' riżoluzzjoni, diskussjoni mal-votazzjoni. Issir iktar tard illum fl Issa, għanna mistoqsija orali l-Kommissjoni fuq stat l relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Merkosur. U nibda billi nagħti l-kelma lill-awtur. Is-Sur Moreira għal ħames minuti kjoġba. Obrigado. Grazzi, Signor President. Grazzi, Kommissarju, Aziz kollegi. Mela din ħaġa li ġiet approvata mill-Intem U vissa, għat induru għal-Kommissjoni jina jgħat niskellem fi sevinta Kommissjoni. Il-kas tal-Merkosur reġa tnieda l okkazzjoni ta' l-anniversarju tal-ftejm ta' negozjati fil-fatt qed nitkellem fisem l-inta jien kien hemm disa rams ta' negozjati u sissa dawn niffukaw fuq il-parti normattiva tal ftejn ma għadx għanna data għall-offerti tal-aċċess tas-suq u minnajrom dawn ma jistax ikunu negozjati ta' veru. Tista' forsi kummissjoni tgħidilna eżattament qed jiġri fin-negozjati mal-Mercosur fid-dettall għax issa ilna iktar minn sitentejn illi erġajna bdejna bil-negozjati u hemm bżonn naraw x'inhuma l-ostakli għan-negozjati x'inhuma daw il-Kummissjoni tista' tispjegana x'inhuma il-miri jewlenin u l-aspettattivi għal ministerjali li nisma' l merkosur li ħajsir lejn ta' lejn ta' dan ix-xahar f'Santiago fiċ-Ċile. Ġibbażikan għandak li xtaqt insemmi, insaqsi, ma xi punti xtaqt inqajjem l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-msieħba tal-kummerċ ewlenin tal-Mercosur. U aħna fil-fatt 20% tal-kummerċ tagħhom huwa magħna. U għanna iktar minn 200 biljun ftehim kummerċjali mal-Mercosur. U il-kummerċ issa tela għal 45 biljun tal-manifatturi tagħhom li jiġu għandna, Ġifi għadin naraw zida kbira. Għalek, kollox juri illi jamlu sens daw il-negozjati għalix il-potenzjalat kbir jgħat fuq iż-żewġ naħat, ma iż-żewġ naħat. Iżda, isna bdejna l-affarijiet. U staġnajna mbagħad ma nafux kif ħa nifinalizzaw. Fl-2010 isna ġejna bdejna bil-mod ma isna ma sabx nirrankaw. U U ma nistax nifhem x'qed jiġri allura, la minn naħa laqas minn oħra. Kien hemm xi ċaqliq riċentament min naħa tal-Merkosur imma dan qisu wera li l-affarijiet huma aktar diffiċli għaliex it-tendenza hi li jittieħdu miżuri protezzjonisti li jmorru kontra dak li aħna tassew nixtiequ fil-fejn. Għalhekk għal darba ħraqisna bdejna fuq is-siq il-ħażina. Mercosur mhux jagħti ħares il-barra sewa mill-anti ekonomika iridu jiftħu. Però bħalissa qegħdin naraw li hemm anki firda bejnietom fiħdan il-Mercosur stess, ġifir il-Messiku, il-Kolumbja, il-ċile, il prova il provaw illi ikunu ktar ċessibli mal-Unjoni Ewropea, imma l-Arġentina u pajizi oħra ma tantxu ma favur din l-idea. Għalhekk in-negozjati qed ikunu diffiċli ma jistgħux jitwaqfu. U għana stat nafx fej sejrin. Donna situazzjoni sejra għallar il-negozjati għadin ikomplu dej u dejjem iżjed. Ikun iżjed maluqa. U Il-mistoqsija tiegħi waħda tassew ġenwina għaliex laqqas għandi biss tweġiba li nista' forsi nissuġġerixxi donnu m'hemm tama ta' xejn hawnhekk m'hemmx tama li konna riżultat diċenti. Tista' tagħmel xi ħaġa l-Unjoni Ewropea? Forsi sabiex anki nħeġġu li jkun hemm ċertu progress minn naħa ta' mqar. U dan imbagħad jagħti spinta lill imsieħba tagħna fil-Merkosur biex jiftħu in-negozjati sabiex ikolna tassew tama ta' soluzzjoni x'inkella donna ħanibqgħu ngħixu f'din il-bużieqa ta' illużjoni u l-affarijiet mhux se jmorru għall-aħjar nippompjaw ir rizorsi bla ma jkun hemm tama li nieħdu xi ħaġa minnhom. Teżisti tama kummissarju importanti għalina fl-Unjoni Ewropea dan id-dibattitu għal għal-Merkosur importanti u naħseb għalhekk idu nagħmlu xi ħaġa kif suppost mod serju. Grazzi rapporter issa sur de Gucht. Mr. Uh, President and honorable members. President, onorevoli membri. Naħseb illi Iva daw il-negozjati mal mercosur ma mlitx il-progress li kienet tixtieq kif il-Kummissjoni, xogħol tajjeb għamilna bla dubju mindu erġajna bdejna negozjati fl-2010. Fuq talba tal mercosur infusa ma ninsewx. Safrattan dawn il-negozjati fukaw fuq il-parti normativa tal-ftehim, ġifiri il-regoli u l-prinċipi li jkunu il-bażi il bazi bażi għal dawn is-swieq. Aħna għamilna progress ħafna kapitli bħal pereżempju regoli ta' oriġini u l-investiment ta' servizzi, però f'kapitli oħra il-negozjati għadhom ma bdewx jitkellmu fuq il-qalba tal-kwistjoni, ġifieri l-aċċess li jridu nagħtu għal dawn is-swieq għal prodotti industrijali, agrikoli, servizzi, investimenti u xiri pubbliku. Permezz ta' tnaqqis ta' tariffi jew inkella l-iżmantellar ta' ostakli oħra. Jider il-liva issa ħakna il-limitu ta' dal-approċ kif ukoll nqabel fl-aħħar rawn negozjattiv l-Unjoni Ewropea qalet li saħjar ħaġa li nagħmlu huwa illi jkun hemm xi tip ta' skambju ta' offerti ta' ċesta suq fuq prodotti, servizzi, investimenti u xi pubbliku ma sa frattant il-Mercosur ma rnexxilhom jaqblu bejniethom u għalhekk ukoll jgħidu lilna kif nistgħu nersqu lejn xi tip ta' skambju ta' offerti ta' l-aċċess tas-suq u għalhekk U meġti u li dan jiġi diskuss fuq l għala livell u għalhekk aħna l-ġimgħa kunu nkunu qegħdin sem fil-laqgħa mal-kontraparti tagħna tal-Merz Kosor u s Selak fl-aħħar ta' tax 2013 ġifiri f f'Santiago fi ċile Il- Mercosur innifsu ovvjament huwa komplikat u dan jaffetwa negozjati. L-ewwel qed naraw naraw minu parti minn Mercosur u minn mhux. Is-sospensjoni attwali tal-Paragwaj pereżempju, is-sħubija li qed tieħu ħafna ħin tal-Venezuela u skabir futur l-Bolivja jaf li kompli jikkomplika u idewwem ix-xoltana iżda mud modiċ, sif l-opinjoni tagħna. Għalek, mandiġ dubi li Iva, naxxina nsibu soluzzjoni mal-Merkosur u issa Iva, għamna naraw din tendenza li miżuri protezzjonisti mill-naħa tagħhom li jaf u wasal għal ċertu dubju dwar ir-rida politika li hemm bżonn sabiex tassew jiftħu swieq tagħhom. Jiena ħanuża l-opportunità ta' dan ir-rabba laqa ministerjali f'Ċile sabiex nara eżattament x'qed jaħsbu l-imsieħba minn Mercosur u x'jaħsbu li hemm bżonn sabiex inkunu nistgħu nissoktaw bin-negozjati u nimxu l qudiem President, onorevoli membri, minkejja d-diffikultajiet l-Unjoni Ewropea da impenjata li t-negozja ftejim bilanċjat ambizzjuż mal-Merkosur dan it-tip ta' ftejim kieku jirnexxilu iwassal għal gwadanjiem għaż-żewġ naħat, iż-żewġ reġjuni konna risors ġodda sors ġodda ta' tkabbir għal um, negozja għal negozji tal-Unjoni Ewropea. Fitħejjija tal laqta tas-summit F'Santiago jiena diskutejt il-kwistjoni ma' kollegi fir-reġjun u Iva dannu għandhom diffikultajiet biex ikollhom proposti u offerti. Probabbli dana ma jagħmluhx fi żmien 15 imma huma għedin jifmu xinu ma il-konsekwenzi politiċi u kellom jalqu negozjati ma jidu jiddeċidu daw joħ jidħlu fi negozjati ta' kummerċ ħieles u bla dubju mux ħajkun faċli għal-jom laqasalina ta' fux illi il u l-offerti tagħna. Jew inkella jaqbdu triq ta' protezzjonizmu ma jridu jiddeċidu meta ġi kollhom it-tnejn u jogħġbu U aħna wkoll jridu nażlu se nagħmlu ħankomplu namlu pressjoni fuqhom jew ħanieħdu azzjoni qudiem il-WTO. U ħaġa loġika illi għal miżuri li saru regolamenti u koll li għamlu numru ta' stati membri tal mercosur l-Argentina per eżempju ma' mux biss, eh, u ma' u koll ġi daċidu ġifiri nasab li jiva wasalna lej progress anke f'dan f'din il-laqa ta' summit ġimgħa d u jekk triduni jiena ngħidilkom ukoll x'ħareġ minn din il-laqa mal-ewwel mela ċans li jkolli. Grazzi ħafna Kommissarju u issa għandna l-kellima għal gruppi. Is-sur Sala Franka l Grazzi, President. Dana huwa diskussjoni li qed tiżvolġi f'waqta kif qal il-Kummissarju fid-dawl tal-laqa li ħajkun hemm Santiago de Chile eh, iktar tard dax-xahar għandna l-Messiku u ċ-Ċile li għandhom ftehim bejnietom f'Diċembru dan il-Parlament ratifika il-ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Amerika Ċentrali anke f'Kuba qegħdin jiċċaqalqu l-affarijiet u anke kellna summit f'Madrid u bħala il-pozizjoni tiegħi hawnhekk fil-Parlament ukoll aħna rridu nawsam sabiex nisblukaw dawn il-negozjati kummissarju wara l-interess li dan kollu għandu għall-Unjoni Ewropea għal fatt li rnexxinna nilqu ftehim ambizzjuż bilanċjat li jieħu konsiderazzjoni dak kollu li ġeb miegħu da suġġett u għalhekk kummissarju inti semmejt is-sitwazzjoni politika f'Mercosur huwa minnu illi bejn it-tnejn mill-ġdid tan-negozjati u il-xol tal-Merkosur ma kienx irna xinna res u offerta aħjar minn dik illi kellna tal-2004 nafu il-krizi tal- u sospensjoni tal-Paraguay, il-kwistjoni tal-Venezuela, imma komissarju nafu li differenzi tal-prodotti sensitivi jagħmlu mill-inqas 10% tal-interkambji. Ġifiri inti taħseb kummissarju li min-naħa tal-Merkosur teżisti rieda politika biex jiġi konkluż dan il-ftehim. U jekk naslu għal konklużjoni kif isak implikajt inti li le ma teżistix din ir-rida politika, li għal alternativi x'inhuma? Taħseb inti sur kummissarju li jkun aħjar kif ikun ikkonkludu ftehim ma dawk il-pajjiżi biss li u rew illi jixtiequ illi ikun hemm xi offerta konkreta qed nitkellem dwar il-Brażil, l-Uruguay, Paraguay. Għaliex meta jkun hemm ir-rida sur President dejjem hemm il-mezzi. Grazzi ħafna eh, Sur Signor Kommissarju, onorevoli kollegi. Kommissarju, onorevoli kollegi. Mela, Aħna bħala komitat inta xtaqna li nqajmu dan id-diskussjoni fil-parlament għax naħseb illi fid-dawl tas-summit tal-Unjoni Ewropea u l-Mercosur u l-Euro la kelli ħassif ġranet oħra f'Santiago de Chile. Tajab n diskutu għawnek din il-problema, din mhix kwistjoni biss ta' skambju kummerċjali hawnhekk ir relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u din il-Parti tal-Amerika Latina tidher anke fir-rapport fir-relazzjoni bej l-Ewropa u is-setat oħra naħa l-oħra tal-Atlantiku. U din hija ħaġa li narawha wkoll anke f'dinja dejjem iktar globalizzata kemm għandna bżonn ta' alleanzi strateġiċi niftakru per eżempju li għamilna ma' ċile, mal messiku mal kolombja mal peru nasib l-Unjoni Ewropea għandha kull interess illi tieħu inizjattiva qawwija viżavi dan ir-reġjun tad-dinja sabiex noħolqu l-ikbar żona ta' skambju liberu li jista' jkun hemm fid-dinja. L-ostakli nafu x'inhuma dawn mhux ġejjin min-naħa tal-Unjoni Ewropea u napprezza x-xogħol li għamlet il-Kummissjoni anki s-sistema ta' informazzjoni pereżempju li żammet mal-Parlament iżda aħna irridu nkunu sodi u ngħidu x'inhuma il-limiti illi anki li ħarġu minn ċertu pajjiżi daħasin, speċjalment l-Arġentina, minn sewx ukoll it-tendenzi protezzjonisti tal-Brażil illi ikomplu jxekklu li nkomplu naħdmu bil-istrateġija mhux biss kummerċali iżda wkoll politika għaliex il-kummerċ huwa wkoll hawnhekk jirrifletti strateġija politika li rritu kolla l-Unjoni Ewropea aħna l bħala Parlament nixtiequ ngħidulek li aħna nappoġġawk u nittabaw li nkun istaw nkomplu bin-negozjati u jkollna dal-iskambju ta' offerti malar kemm jista' jkun sabiex inkunu nistgħu nimxu l qudiem Grazzi ħafna. Issa sur Metin Kazak. Kollegi, za kaktu stana jasnu. Aziz kollegi, ma sar lebda progress tangibli fil-ftejm mal-Merkosur. U nilmentaw aħna dwar in-nuqqas tarida politika. ċertu stati membri ħadu wkoll ċertu stati għanzi ħadu wkoll miżuri regolatorji sabiex jillimitaw il-kummerċ, il-levis tal-esportazzjoni u affarijiet bħal daw. Il-licenzi mhux awtomatiċi però ħajku jiswew madwar 45 miljun euro lil produtturi Ewropej. Il-gvern tal-Arġentina issa għal darboħra ijat jagħmel miżuri ta' protezzjoni ta' protezzjonizmu fuq is-settur tal-enerġija wkoll issa. Imma m'għandniex biss nifokaw fuq il-negattiv fer jaħarsu wkoll il-pożittiv. ma qegħdin jubħedu li ħaj jipproteġu drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija u l-Kummissjoni donna tħoss illi l-4 biljuni u nofs ta' profitt jistaw jiġu igwadanjati. Jekk aħna nixtiequ approċ politiku integrat u nħarsu l-interessi ekonomiċi tagħna fl-istess waqt illi inħarsu l-valuri demokratiċi tagħna allura rridu nkunu iżjed sodi fis-summit li jmiss ma' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Eurolak. Aħna nixtiequ għalhekk li jkollna approċċ iktar xar, iktar strutturat sabiex inkunu nistaw niġġildu l-ostakli u xkil għal kummerċ. Signora Greze joġbog grazzi, President għal iktar minn 10 snin nissajna d-dajjim b'dawn il-negozjati mal-Merkosur, għanna ftejim mal-Peru, mal kolombia mal-Amerika ċentrali u koll, imma għanna dal-approċ kważi liberali Fil-rigward tal-importazzjoni tal-materja prima u prodotti agrikoli, illi jagħtu l-impressjoni li l-Amerika Latina issa isu għadin niddependu fuqhom aħna għall-ikel fl-Ewropa. U s-servizzi mbagħad imma mhux mxin fid-direzzjoni li nixtiequ aħna, issa noqogħdu nitkellmu dwar din il-riżoluzzjoni sabiex inkomplu nħaffu daw il-negozjati fid-dawl ta' summit illi ħajsir f'aktar tarda xar, aħna maħniex favur din ir-rezoluzzjoni. Mill-sena 99 kienem ħafna kolpi ta' stati, per eżempju f'dan ir-reġjun fil-Paragwaj, il-Venezuela, sejja membru sħiħ, il-Bolivja u ċ-Ċile ħajidħlu dal-waqt l-Ekwador u l-Peru huma membri assoċjati ġifiri għanna dina l-istampa bazzikament fejn minn banda għanna negozjati kompletament staġnati imbat għandna daw is-sitwazzjonijiet politiċi li qegħdin jiżvolġu mill-banda l-oħra. Imbagħad kellna wkoll ir-rapport ta' priorità li ġie adottat aktar kmieni din il-ġimgħa tagħna Kummissarju. Hemm ħafna eh, fin-nofs hawnhekk hemm ħafna interessi, pereżempju għal pajjiżi bħal Brażil, l-IPR, il-privileġġi li jingħata għal eh, software b'xejn ukoll ġifieri. Hawnhekk li qegħdin nieħdu huwa reġjun kontraproduttiv aħna rridu aktar integrazzjoni rejta reġjonali, imma s-soluzzjoni e, e, li nsibu waħda titku waħda bilanċata rridu nerġaw lura fuq il-mejda mill-bidunet bin-nies adattati li jinnegozjaw. Grazzi ħafna issa Sinjura McLaughlin. Kollegi, il-benefiċi potenzjali ta' ftehim bil-Unjoni Ewropea u l-Merkosur huma enormi. Suq wieħed ta' iktar 8 100 miljon ċittadini, ma sfortunatament issa maħna għadin ma vanzajna xejn fi żmien tliet snin meta ġejna bdejna negozjat iżda naħat iridu jagħtu appoġġ politiku sinifikanti sabiex nkunu nistgħu nimxu quddiem iżda x'naħat ntridu jkunu lesti li jiftħu s-swieq tagħhom mod li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd u għalhekk jiena nikkondanna l-aħħar miżuri protezzjonisti riċenti li ħadu ċertu pajjiżi ta' Mercosur, pereżempju hemm każ illi ikun hemm ksur repetut minn regoli tal-WTO mill-Arġentina b'każijiet ukoll fejn WTO suppost kienu favur l-Unjoni Ewropea hemm ukoll relazzjonijiet diffiċli bejn l u l-Arġentina li xaħna minħabba kwistjoni tal-gżejjer tal-Falkland u aħna mħazbin ukoll dwar id-diskriminazzjoni li wassal dan kontra ċertu kummerċu negozji tal-Unjoni di mhix aċċettabbli aħna nitlob il parlament u l-istati membri sabiex jappoġġawna kontra dawn il mizuri ekonomiċi mhux ġustifikati. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għall l-Earl ta' Dartmouth. Tuni l-opportunità biex nindirizza il brazil il brazil għandu prodott gross domestiku ta' 2.48 triljun dollaru Amerikan. Sem qabbel mal-GDP tal-Renju Unit li huwa ta' 2.43 triljun dollaru. Dan ifisser li l-ekonomija tal-Renju Unit hija 97% tad-daqs tal-ekonomija Brażiljana. Fuq il-kummerċ, 37% tal-kummerċ tal-Brażil u ma' pajjiżi oħra Latini u tal-Amerika ċentrali dan nistgħu nqabluh mal-kummerċ ta' 40% tar-Renju Unit ma' pajjiżi Ewropej. Però hemm differenza kbira bejn il-Brażil u r-Renju Unit m'hemm ħadd assolutament ħadd fil-Brażil li konsidra li l kummerċ ta' 37% tal-Brażil mal-pajjiżi oħrajn tal-Mercosur eh, ħadd ma jarhom bħala raġuni għalfejn il-Brażil għandu jistieħeb ma' Unjoni Politika. Bil-kontra ta' dan, eh, kontrast ma' dan il-Renju Unit il-politiċi professjonali mill-partiti ta' l-establishment parties jgħidu illi li 40% tal-kommerċ tal-Renju Unit jgħat mux bisev f'deficit imma dejjem nieqes għalhekk din hija ġustifikazzjoni għal fejn renju Uniti għandu jissieħeb għandu jkun stat membru tal-Unjoni. Dan l-argument mhux biss argument stramp imma vojt u ma jagħmilx sens. Jiena lest li ninkompli eh, nerġa' niddiskutu aktar il-qoddim. Grazzi ħafna issa Issur Schulz. Grazzi ħafna President, Kommissarju. Il-proċess ta' integrazzjoni fl-Amerika Latina huwa xi ħaġa impressjonanti Dan huwa proċess importanti ħafna ta' emanċipazzjoni u fl-opinjoni tagħna dan għandu jkun wieħed kostruttiv u pożittiv mal-Mercosur il-kommerċ mal-merkati tanti aħna għandna msiħba fil-dan ir-reġun li stednuna biex naħdmu magħhom anke permezz ta' qbil reġjonali u nixtieq nfakkar illi l-Unjoni Ewropea flimkien ma' pajjiżi oħrajn ta' Mercosur qbilna li bil-negozjati kummerċjali ser nikkontribwixxu għat tisħiħ ta' tal-kummerċ dinji u biex anke nixprunaw eh, il-rounds ta' Doha. Irdu naħsbu wkoll fl-interessi tal-imsieħba tagħna għaliex l-Amerikani huma u wkoll fit-tieni deċenju ta' dan il-millenju. Irridu naħdmu fl-imkien l-edukazzjoni u anke żvilupp soċjali nelbu l-ġuħ, il-faqar. Oqsma mħafna oqsma fejn nistgħu nikkoperaw fl-imkien. Naħseb li dan huwa rwol ġdid li ser isaħħaħ ser isaħħaħ il-kooperazzjoni fl-imkien minn flok ma nħarsu lejn l-interessi ta' kumpaniji li hum qed ifittxu riżorsi dan huwa proċess ta' kriżi fl-Unjoni u fl-Istati Uniti. Għalhekk irridu nikkoperaw flimkien. Grazzi, issa ngħaddu għas-Sinjura Dodds. Grazzi, Sur President, Sur Kummissarju, kollegi. Sissa, dawn il-negozjati ma kienux ta' suċċess. Aħna grati l-Kommissarju li aġġornana fuq xini situazzjoni. Kommissarju, inti dal-għadu għat illi id-diskussjonijiet ser dal-waqt jaslu fi stadju fejn ser ikun hemm bżonn tittieħed deċiżjoni fejn u ser ikun hemm skambju fuq il-aċċess għas-suq u anke bil fuq ix-xiri pubbliku Nixtieq nfakkarkom li l-impatt ta' dan il-bil fuq l-Irlanda u pajjiżi oħra li jiddependu fuq l-agrikultura u s-settur tal-ċanga jista' jkun ikollu impatt negattiv. Kien hemm inqal li dan ser jiswa l-agrikoltura l-agrikoltura tal-Unjoni ta' il biljun euro. Smajna wkoll dolodu li l-agrikoltura m'għandniex nistagrifikaw meta jkun hemm eh, deċiżjoni fuq uffiċjali tal-aċċess għas-swieq. Inti fl istqarja tiegħek għat li li ikun hemm bil bil bilanċjat u komprensiv. Tista tiżgurana u li li li bdewa li nirrappreżenta jina fl-Irlanda illi fi klima eh, Daqsak diffiċli ekonomika li il-prezzijiet u il-marġini ta' profitti baxxi u anke budget limitat u proposta tal-Kommissjoni li ma tantx qed tagħmel enfasi fuq il-produzzjoni tal-ikel illi inti ser tieħu azzjoni biex tipproteġi lill-bdiewa fl-Irlanda ta' fuq u anke madwar l-Unjoni. Grazzi ħafna issa ngħaddu għal-kallima li jmiss Sur Fellner, grazzi, xtaqt najt li jiena kuntent ħafna li l-Parlament Ewropew qed jieħu pożizzjoni favur dawn in-negozjati u li għandhom jitkomplew. Din hija kwistjoni kontroversjali ħafna fil-Parlament, però il-fattu li jekk insaħħu il-relazzjoni tagħna mal-Merkosur ser niggwadanjaw ukoll qed nitkellmu fuq 800 miljun ruħ flimkien fl-Amerika tisfel u l-Ewropa. Però nifmu hemm diffikultajiet f'dawn in-negozjati għaliex dan kollu għandu x'jaqsam mal sfida ta' protezzjonizmu li hemm fl-agrikoltura fl-Ewropa. Manke protezzjonizmu li hemm fl-Amerika tisfel fuq il-produzzjoni industrijali. Din hija eżattament ir raġuni għalfejn dawn in-negozjati jistgħu jagħtu riżultati tajbin il-żoni Ewropej u tal-Merkosur huma jikkumplementaw il-xulxin huma ħafna mis-servizzi u prodotti industrijali tagħna jmorru f'pajjiżi tal-Merkosur. Naħseb li għalhekk permezz dan il-qbil nistgħu niggwadanjaw permezz ta' produzzjoni anke għal konsumaturi u riżultat ta' dan il-ċittadini tal-Merkosur jistgħu jiksbu aktar prodotti u servizzi meta għandhom bżonnhom bi prezzijiet aħjar. In-negozjati li jiksbu l-aħjar profit u ma l-aktar diffiċli biex tikkonkludi għamma l-ek ħedġ nħedġ l-Komissjoni biex ma taqtax qalba u jista' jkun ukoll biħorġu b'xi tip ta' pjan B. Din mhix l-ewwel darba li qed ninnegozjaw ma' dan ir-reġjun, ma' raġun sħiħ darba minn ukoll mal-Asja u u huwa diffiċli ħafna forsi jista' jirnexxielek tagħmel xi ftit progress u anke forsi Eh, taqbad mal-Brazil, per eżempju, għammek l-aktar li profitti għal l-Unjoni u mandom bżon li prodotti tagħna wkoll. Jiġifieri forsi tista' tkompli b'dawn il-negozjati daqsxejn diffiċli imma jkollok pjan be biex ma fuq ħaġa waħda u nagħmlu progress. Grazzi ħafna is-sur. Is-sur Langa. Grazzi ħafna eżis kollegi, kummissarju, naħseb li hemm tliet punti għalfejn qed nagħmlu diskussjoni l-ewwel net. Qed narduru li rridu li kien hemm kooperazzjoni mal-istati tal-Merkosur. Għandna ħafna valuri li fl-imkien ħafna valuri li għandu fihom il-koll. Il-qat, il-faqar. Tistgħu taraw x'għamlu l-Brażil hawnhekk ħafna anke rbit eh, ekonomiku. Irridu, ma rridux qbil, irridu kooperazzjoni. Forsi għam, forsi għandna nistabbilixxu xi tip ta' sinjal. Però ċaru ukoll li rridu noqogħdu attenti fuq x'tip ta' negozjati jkollna. Irridu naħsbu b'mod ċar fuq liema pajjiżi irridu li ninnegozjaw magħhom. Bolivja, l-Ekwador huma voluti jew le? Mbagħad x'ngħidu għal pajjiżi oħra? ma' voluti jew le din li jridu nistabilixxuha malajr kemm jista' jkun. Imma parti minn hekk. X'sen daħlu fin-negozjati tagħna? Ridu niżguraw li nkunu nafu xirridu u xistaw jatuna, rridu għalek nodu attenti għal dak li namlu. U rridu nizguraw u kolli konna xie ta' rizultati. Iva, jew le, ma nistawx noqdu ndumu xaxar snin oħra. Grazzi ħafna issa s-sur Renate Weber. Li mux jgħata unnek. Għalissa, s-sur Vlasek. Grazzi, Sur President, Kommissarju. Naħseb li nistgħu ngħidlu ngħidu li l-pass tan-negozjati mal-Mercosur huwa kajman ħafna u r-riżultati li ksibna huma pjuttost dajfa. U minnu li s-sitwazzjoni interna fil-Mercosur ma tantx eh, ma tantx i waħda li tista' nistgħu nipretendu wis minna, però rridu li jkun hemm ftehim ta' kummerċieles però fuq pjan fuq żmien qasir jridu nħarxu lejn dawn il-miżuri ta' protezzjoniżmu. L-Arġentina u l-Brażil, pereżempju, mod partikolari fil-imbit telekomunikazzjoni u anke l-industri tal-karozzi qegħdin jieħdu azzjoni li tmur eh, il-kontra ta' dak li rridu aħna, għalhekk irridu eh, nsibu għallijati fil-WTO biex nikkombattu dawn is-sinjali negattivi, apparti minn jekk rridu nifokaw ukoll fuq il-Venezuela. Il-sħobija ta' dan il-pajjiż se jkun fattur ieħor li jikkomplika l-affarijiet. Però la darba kun hemm sħobija tal-Venezuela rridu naqblu, rridu nirrealizzaw li l-industrija Ewropea għandha għandha interessi wkoll eh, li lin minn dan il-pajjiżi u rridu nħarsu lejn interessi ekonomiċi. Grazzi ħafna issa s-sur Paxka. Grazzi ħafna. Sur President, il-pajizi tal-Mercosur f'Unjoni Doganali edin huma msieħeb importanti għall-Unjoni Ewropea. Fl-2009 il-President Brazilian Gomez de Silva wera l-importanza li juri għal-kummerċ ma' l-Unjoni li dan ġi stipulat f'kummerċ f'negozjati kummerċjali. Però sa mill-2010 ħafna kwistjonijiet ma ġewx solvuti diskussjoni tagħna llum għandhom jinfasizzaw fuq kemm irridu li nagħmlu avvanzi fin-negozjati. Dan jista' jirriżulta minn summit li se jkollna f'Santiago f'Ċili u jekk l-iskambju ma so ikun ma dawn il-500 miljon ċittadin Ewropew u ma 300 miljon ċittadin eh, tal mercosur mela dan ser jgħin l-istaġnar ekonomiku li għanna fl-Europa, se kun ta' beneficju kol pajizi tal mercosur u anka aswi Ewropej. Naħseb li ħbib tagħna fil-Amerika Latina ser eh, jaqblu sentejbu kol kooperazzjoni ma' dawn il-pajizi. Grazzi ħafna Sur Paxka is-sena għaddu Sur Ferreira. Għandek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President Kommissarju, il-kummerċ huwa ideja astratta li nistgħu naħdmu fuqha biex nixprunaw il-xogħlijiet u l-kummerċ, però jekk jekk ma nagħmlux mod tajjeb se irdu x-xogħlijiet, immorru lura mill-iżvilupp u irdu l-ambjent jekk niftħu s-swiq tagħna, s-swiq tal-Mercosur għal kompetizzjoni dinjija, dan jista' jinvolvi ċertu kontradizzjonijiet u aħna qatt maħbejna l-fatt li jista' jkun hemm vantaġġi u żvantaġġi. Aħna li defendejna dan il-bil b'mod istituzzjonali nafu x'inhu huma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi għalhekk titħares lejn mekkaniżmi adattati f'dak ir-reġjun ħafna drabi gvernijiet li ma jkunux jridu jagħtu sovranità u jiddefendu l-interessi tal-ċittadini tagħhom huma mdorrijin jiġġieldu n-neoliberalizmu li waslu għal diżastri ekonomiċi. Aħna ma rridux li namlu nwaslu għal diżastri. Irridu naraw li l-pajjiżi jistgħu jiddefendu ċittadini tagħhom, però ma nasibx li għandna qbil fuq il-dawn il-prinċipji. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Bronz. Fil-waqt li jina minix entuzjast tal-Zjat l-Unjoni Ewropea, jekk se jkonna jkonna Unjoni Ewropea, aħjar inkunu ktar Ewropej mill-inqas dawn negozjati bej l-Unjoni Ewropea u l mercosur u assoċjazzjonijiet ta' kummerċ oħrajn juri l-Unjoni Ewropea mhix esklusivament eh, hija fokata ja iktar globalizzata għandna l-ambizzjonijiet tan-neoliberali u nejxu f'dinja fej prodotti, servizzi u persuni se jkomplu jivjaġġaw minar problemi. Il-vantaġġ ta' dan mhuwiex biss li il u kulturi ħaj jisparixxu, imma standards eh, ta' ħajja se jaslu l istess livell, li ma jkunx il-livell li l-Ewropej moderni jgawdu minnhom illum. Kommerċ internazzjonali għandu l-mira li l-popli jistanew, parew dan mux jiġri għalix setturi u gruppi għet jinqatalura, grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Odi. Grazzi, President. Euh, grazzi ħafna. Iva, għandkom mandat mill-Istati membri. Forsi għanna nivvalidaw mill-ġdid għanna 12 stat membru aktar illi jessieħbu fl-Unjoni u Trattat ta' Lisbona jitina por l-opportunità niblu trattati kommerċali. Deplora fatt il-Konsil mux qiegħed hawnhekk di diskussjoni U jider li żewġ eh, blokki għaddejn lejn attituni ta' sfida lejn xulxin. Merkosir għandu nqas sfiduċa fl-Unjoni Ewropea għal dak l xaqsam il-kaos monetarju, ekonomiku, finanzjarju li għanna. Ah, Metan zorruħ il ek jajdunna, il-President Brazilian tajdinna illi il-politika monetarja tagħna illi qed toħloq il-problemi, ħadd ma jreaġixxi Mżon najdu dan huwa żbaljat. Għanna żewġ raġunijiet għalfejn ma nafdawx dal-pajjiżi. Sospendew il-Paragwaj b'mod illegali ma minna xejn, is-sobja tal-Venezuela tal-Venezuela kienet illegali ma għadna xejn, l-Unjoni ta' Dwana mhux tagħti ma ngħidu xejn, ġusta kommerċjali mhux f'kundizzjoni tajba hemm protezzjonizmu, l-problema tal-Falklands, irridu niverifikaw jekk din iż-żona qed tippreżentax kwalità politika amministrattiva sabiex ikonna bażi għal trattat ta' soċjazzjoni ekonomika. Grazzi. L-Onorevoli Janis. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nappoġġa li eh, nexxinna nxinna nikonkludu dan il-ftejim storiku li ħajkun eh, maquta l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina permezz ta' eh, Mercosur u 800.000 persuna li li taqqa dawn in-nies kollha fil-kuntest tal-kummerċjali mhux daqshekk faċli. Iżda, qed nitkellmu fuq in-nisa fl-2010 rappresentanta spanjola kienet vjaġġat lejn l-Arġentina u l-nexxina n-negozjaw. Jina nittama li fiċili issa n-nisa li għandhom sens pratiku tajjeb ħafna kien ħarsu lejn is-sinjura Merkel, il-rappresentanta Olja, il-presidenta tal-Arġentina, jina nittama li huma jsibu formula sabiex nizblukkaw dawn il-negozjati u inwasluwa eh, fil-port għaliex l-ostaklu mhuwiex wieħed tekniku, mhuwiex ta' proċedimenti u ta' proċedura, u fl-opinjoni tiegħi mhuwiex ta' pajjiż jew ieħor iżda huwa ta' nuqqas ta' rieda politika fl-ola livelli. il negozjanti il negozjaturi tal kummissjoni ma jgħidu xejn fuq dan. u ma jgħidulna li hemm bżonn li jkun hemm minn fuq. miġmi minnħa tal-politiċi tal-kapit ta' statu gvern jina sur kummissarju nittama u nittama naħseb inti wkoll li fitċili din il-kwissjoni ħaċċaqla. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Aylward. Sur President, nilqa l-opportunità li għal darba oħra nitkellem kontra dal-ftejn Il-bdiewa se jgħaddu minn telf kbir u l-Komissjoni impennat ruħa li t-sagrifikom għal eh, fini taħħom il-Komissjoni għalet illi liħ fis-settur ta' manifattura se jpatti għal telf fil-bidja ma' riżultati juru li t-telf ekonomiku li ġej minn ftejimiet bilaterali se jaffetwaw is-settur agrikolu bħafna biex eh, u ħafna xogħlijiet ħajntilfu telf mill-art agrikola għal kull etro ta' użu ta' l-art agrikola se twassal għal telfin bar. Barra l-aspett ta' sikurtà tal-food, ta' tal-ikel, il-bidzi għaw l-agrikoltura huma part integrali tal-ħajja rurali dawk li huma kontra dal-ftajim u jgħidu li din huwa protezzjonizmu għandhom jirrealizzaw li il-bidja wasettur settur wiesa hija sinsla tal-kupra ekonomiku fl-Irlanda fl-Unjoni Ewropea u hija l-ikbar kisba sigurtà tal-ikel fil-ġejjin. Il-domanda għall-ikel ħat iżdied fis-snin ġejjin hekk il-popolazzjoni se kompet tiżdied li nirrispondu għal talba ħat wassal għal benefiċi kbar l-Unjoni Ewropea kollha kemm inħeġġeġ il-mexxejjed Unjoni Ewropea li lek kummissarju sabiex ma tissigrifikawx il-bidja Ewropea. Eh, tkunu xomja qudiem eh, domandi ta' setturi popolari għad retriment tal-bidja u tas settur agrikolu. Grazzi. L-Onorevoli Nicholson, grazie ħafna, President. Til-kwestjoni għandha l-possibilità illi niftħu uh, ħaġa li ma nixtiequx għal setturi bħal agrikoltura fl-Ewropa u kol jaħħaġa li tkexkixna. Kenna l-opportunità snin ilu illi nżur il-Brazil u nara bajnija li minkejja dak li kienet tajtajna l-Kommissjoni, minkejja l-assigurazzjoniet kollha li natajna li l-Brazil qed produċi ċanga b'mod korret, sibna xi ħaġa il-kontra. Xtaqna mill ċara li traċċabilità għal Brazil u l-Arġentina ifissru standards li mhumiex is-isbal tal-Unjoni, li tunħarsu lejn l-implikazzjonijiet tas-settur taċ-ċangatana u um, produtturi ta' protezzjoni tal-ikel li ma tilħaqx standards tal-Unjoni u li tinkun ċara u għek mista nibdel il-produzzjoni tiegħi l-ħafna pajjiżi, kemm Brażil, Arġentina, il-Vant, fil vant imbiet, eċetera, eċetera, jekk ma jkollhomx istess standards bħal tagħna m'għandhomx ikunu m'għandhomx eh, ikunu parti mill-ftehim. Din il-pożizzjoni għandna nżommuha dan huwa prinċipju li aħna qatt m'għandna nċedu. Grazzi. Danke, Herr Kollege. Herr Angel. Grazie. Nessun Angurakis. President, l-Unjoni Ewropea qed toħloq pressjoni fuq il-Mercosur sabiex taċċetta bisħiħ il-ftejim fuq ftejim ħiles din hija Eh, dan għal aspett politiku tal-politika imperialista tal-Unjoni illi s-soltu teżerċita permezz ta' forza militari l-Unjoni Ewropea sabiex taw sforza n-nies sabiex iċedu għal xewqat tagħha qed taċċetta l-isfruttament ta' materja prima ta' swieq u qed tkisser industrija lokali hija akkompanjata minn serq tal-bażi produttiva l-intensifikazzjoni tal-isfruttar u sfruttar ukoll tal-iktar partijiet foqra tas soċjetà l-maġġoranza tal-Parlament Ewropew b'reżoluzzjoni konġunta qed tappoġġa dal-monopoli fl-Unjoni Ewropea sabiex noħorġu mill-kriżi għaspejjeż ta' ċittadini. Din hija ħaġa perikoluża u ħaġa brutali. Qed ngħidan għaliex għanna problema ma' senak u l-gvernijiet tal-Gruba Venezuela fl-istess ħin għanna kompetizzjoni li qed ma' mal-Stati Uniti u pajzi oħrajn. Grazzi ħafna is-Sinjura Kostinja. Grazzi ħafna President Kummissarju. Għal diversi snin l-Unjoni Ewropea kienet tinnegozja fuq ftehim kummerċjali mal-Stati tal-Merkosur. U provajna nikkonkludu dal-pjan għal diversi snin issa. Imma jider illi qed mmorrura fil-passi tagħna n-negozjat qed jistaġna għal darb'oħra. Swieq miftuħa ma' importanti l-Unjoni Ewropea u ftejmiet li permettu ftuħ żewġ naħat jagħtu benefiċċji ekonomiċi reali. Għandi mistoqsija x'inressaq. Hemm xi reċiproċità hawnhekk studji mill-Kommissjoni juru illi il-profit tal-industrija u negozji kbar se waslu għal telfin fil-bidja 7 biljun fis-settur tal-bidja fl-Unjoni Ewropea. L-Kommissjoni hemm bżonn iżżomm dan eh, F'maħal, bil-kolleg ġat kelmu fuq dan, is-settur tal-bidja m'għandux isofri minn dan bħal dawn. Nerġa' nirrepeti tal-bit tal-Parlament Ewropew hemm bżonn illi jkun hemm sostenibilità vinkolanti fil ftemit kommerċali marbuta ma' klawzula ta' salvaguardjala l-importazzjoni minn pajjiżi terzi l-istess standard soċjali ambientali għandhom ikun applikati f'temijiet kummerċjali bħal dawn. Fid-dawl ta' dan kollu, dawn il-kwistjoni, dawn mistoqsijiet kollha kommissjoni kif il-kommissjoni qed tippjana illi kollha sostenibilità bħal element vinkolanti fil-ftemiet kummerċali bħalma talab dejjem il-Parlament. billi f'kasta ta' firda fil-Merkosur, hemm pjanta kontingenza minn ta' Kommissjoni, grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kutax. Grazzi, President. Mercosur u għalt minn l-ikbar eh, partner kommerċali tal nerbeja esportazzjoni lejn din iż-żona żdiedet fl-aħħar snin u fl-2010 l-Unjoni Ewropea kienet l-ewwel eh, partner kummerċali għal-reġun kif ukoll l-ewwel investitur, l-ikbar investitur effermar ta' fermit kummerċali bilanċati ma' din iż-żona jfissru integrazzjoni ekonomika ħjar. U koll kompass lejn eh, assoċjazzjoni kif nixtieq u din opportunità żewġ reġuni f'dan il-kuntest il-varar mill ta' negozjati għal-ħolqin ta' zona ħilsa kummerċali fl-2010 kien ħaġa li nappoġġajna. Imma l-progress kien limitat minħabba illi hemm miżuri protezzjonisti li ttieħdu minn pajjiżi fir-reġun nittama illi laqa tal-ġemma li ġejja stant Santiago de fej ħatkun prezenti inti kommissarju se tkun karatterizzata minn rida sabiex nitħattu unsibu kompromess ma lajkim jistajkun. Grazzi. Is-Sur Diaz de Mera. Presidente. Grazzi, Sur President. Fil-fatt għaddew kważi iktar minn tliet snin minn eh, meta bdejna dan il ftejim Għall-informazzjoni li jenataw eh, li jenataw jena nishtiq inżid dan li ġej il-Merkosur huwa l-ikbar produttur ta' ikel fid-dinja u fil-Merkosur hemm l-ikbar riservi ta' enerġija fid-dinja. Dan jagħti idea tal-importanza tan-negozjati ma' dawn il-partijiet fil ħarif aħna konna fi Brazil u stajna naraw emmek lingwaġġ pozittif, iżda fl-istess ħin eh, lingwaġġ mhux ċar. Għalhekk is-Sur Kummissarju għalinna dak li sar sissa ġviri li imxejna l-qoddim fil-qafas tal-leġislazzjoni. Irridu naraw jekk nistawx eh, nimxu koll l-qudiem fil-kapitlu tal-industrija u naraw jekk irnexxinna nimxu l u ukoll fil-kapitlu tas-servizzi. Fil-verità dak li qed nitleb sur Kummissarju din hija tielet darba li qegħdin nitkellmu fuq il-vol rida politika. U jiena nixtieq li inti fiċ tara jekk hemmx xi rieda politika tal-komponenti tal-Merkosur biex jiffirmaw il ftejim u mbagħad meta tiġu lura miċ-Ċile fejn ħankunu aħna wkoll u ħankunu qegħdin nikkolaboraw mal-intenzjonijiet tagħkom u Unbat ejja hekk f'din il-kamra sabiex nkunu nistaw b'mod komuni nkunu nafu u mbagħad nkunu nafu niddeċiedu. Niddeċidu jekk imorru għall-alternattiva tal-negozjati jew inkella l-alternattiva li naraw il-possibilità li konna ftehim bilaterali xejn aktar minn dak grazzi ħafna sur President. Danke. Grazzi. Is-Sur Merski, grazzi President. Sur Dagocht, nittama illi taf li waqt il-negozjati bej Mercosur u e, l-Stati Uniti ħellejtu deċizjoni ta' kompromess. il partiċipazzjoni t-naħta kommissjoni mal-Mercosur waslet tajjeb eh, biżejjed taf takar fuq il-miżuri anti-dumping li waslu għal dumping mill-Arġentina sal-Indonezja għaliex dawn kienu kienet ħaġa bdiet mill brazil għandna bżonn negozjati kol maċ-Ċile, jekk ma nistawx nilħu progress dal-fejm kommerċali bil-Unjoni Ewropea u l-Merkosur, mela allura ibdel it-tim ta' negozjati. Kif, kollegin Jekke? L-Onorevoli Jegle, President, wara l-ftejim tagħna mal-Peru, Kolombja u l-Amerika Ċentrali, irridu niżguraw issa li relazzjonijiet ma' l-iktar partner importanti fil-Merkosur ma' nwarbux fil-ġemp. Hawnhekk huma importanti prinċipji demokratiċi pal standards ekonomiċi u soċjali li għandhom jinżammu. Il-Merkosur jinkludi l-Brażil u jgħat tik pajjiżi li għandhom ekonomija dinamika ħafna. L-Unjoni Ewropea dan ifisser potenzjal kbir ħafna sabiex nestendu relazzjonijiet kommerċjali, nestendu anka eh, rabtiet ekonomiċi fisser beneficju għaż-żewġ naħat. Ġifiri, sitwazzjoni fejn li minna jgawdi kulħadd jekk jiġu osservati ċertu regoli. Il-bażi għal rabtiet kollha tal-Unjoni mar-Reġun tam ikunu l-osservanza tal-ġistat ta' dritt u demokrazija. Talba importanti huma l-standards ambientali u standards ta' xogħol meta ġu biex nimportaw prodotti mill-Amerika Latina, inklużi eh, prodotti agrikoli tajjeb insegwu standards għolja Ewropej fuq ħarsin tal-annimali, sigurta flikel u iġene nappoġġaw f'tejbil l Ewropea u l-Merkosur jekk daw il-kondizzjonijiet kollha jkunu rispettati u li l-popli ta' żewġ naħat u l-popli ta' żewġ naħat għandhom ibkawdu minn dan il-ftehim. Grazzi. L-Onorevole Kapula Xantox. Grazzi Signor President. Grazie ħafna, Sur President. Staq nibda billi nifraħ l-sur Vital Moreira, ċermen tal-Komitat eh, ITRE, għal kommenti li saru fil-bidu tad dibattitu jina naqbel perfettament ma dak li qal. Il-koll nistaw naqblu illi hemm bżonn nipromovu integrazzjoni aħjar bej bej reġuni differenti fuq livell internazzjonali. U dan iwassal għal riżultati pozittivi f'paċi u sigurta għanka fil-kommerċ fuq skala internazzjonali. Ma nix ninsew li Mercosur fil-relazzjoni ma merkosur inħolqu dinamika pozittiva ċertu aspetti u negativa f'ċertu aspetti oħrajn. Meta nitkellem fuq aspetti negattivi, qed nitkellem fuq l-impatt fuq ċittadini, l-dritt tagħhom għal eh, dinjità u xogħol l-bidja fl-Unjoni Ewropea jeżempju ta' dan l-istudju juru illi jista' jkun hemm impatt pożittiv fl-industrija fl-Ewropa, produtturi ta' prodotti primari jistaw jkollhom diffikulta b'eċċezzjonijiet bħal l-imbejt u z-zejta zabuġa. Meta tal-Merkosur l-industrija tagħhom qiegħda taħt id-dida kontinwa u jina perswas il-Kommissjoni se tieħu nota tal-riżoluzzjoni li se nadottaw b'maġġoranza kbira llum u nużawha b'mod kostruttiv u nieħdu konsiderazzjoni l-impatt possibbli sabiex tgħin mal-Merkosur Eh, xista jkollha puntu eh, palampat eh, fejn mal-Merkosur. Grazie ħafna. L-Onorevoli Zalba. Grazie ħafna sur President, sur Kommissarju. L-Europa għanda alleat kummerċali naturali fil-kontinent Amerikan. Dan permezz tal-kultura, il-lingwa u rabti toħra li kolħat jaf bijom. U dan jammila ħaġa importanti li inkomplu eh, ners u aktar viċin lew fil-relazzjoniet tagħna. Il-Mercosur huwa ir-raba blok ekonomiku l-aktar importanti fid-dinja, jirrappreżenta 80 fil-dinja fil-mija tal-GDP kif ukoll 40 Issa wasal il-moment li naddu għal skambju reali ta' proposti sabiex ikunu nistaw nħu l għanijiet li fissajna ġifri ftejn ta' assoċazzjoni li jkun ta' qafa stabli sabiex insaħħu ir-relazzjonijiet tagħna. U dan li wassal għal benefiċċji eh, reċiproċi. irridu naħdmu mod ikkoordinat sabiex ikunu nistgħu nsibu l-aħjar ftehim. Eżempju ta' dan il-ftehim huwa propju fl-investiment, l-investiment dirett barrani tal-Unjoni Ewropea fil-Mercosur eh, huwa aktar mill-investiment tal-Unjoni fiċ-Ċina, fl-Indja u fir-Russja. Aħna nistgħu nkomplu mixin qudiem permezz tal establiment ta' għafas ta' ħarsin u promozzjoni ta' dawn l-investimenti. F'għafas ta' interdependenza aktar kbira ekonomika kif ukoll sfidi eh, globali li imorru l lin mill-frontieri u apparti dak li ntqal diġà f'din il-Kamra, irrid ikonna ir-rida ta' kompromess politiku li niffaċċaw id-diffikultajiet li nistgħu niltaqgħu magħhom fin-negozjati tagħna sabiex fl-aħħar mill-aħħar u ftehim li huwa ta' benefiċċju għal kulħadd. Grazzi ħafna Sur President. Grazzi, l-Onorevoli Lavija. Sur President fid-dawl tal-negozjati twal illi kenna minar suċċess fl-axħar sentejn, nistaw bla dubju nħossu li dan il-konfront bej żewġ naħat huwa kemm xejn dajjef fuq prodotti agrikoli min naħa l-Mercosur illi qed sa l aċċess aħjar ta' produzzjoni agrikola aħjar naso Ewropew min naħa l-oħra l-Unjoni Ewropea qed tafas sabiex ikollha ħaġa għal prodotti maħduma u servizzi għaddej eh, ta' bizzem xnaħat fej għal darboħra, sfortunatament l-agrikoltura Ewropea qiegħda tirriskja. Dawk li l-iktar jirriskjaw però huma l-bdiewa illi qed issibatu minn deċiżjonijiet u strateġiji negozjati f'rabta ma' setturi oħrajn. U issa qed noħorġu b'xi ħaġa penalizzanti għall-agrikoltura Ewropea feqet niddeċidu bil-politika agrikola komuni l-ġdida l nżommu għolja l-priorità li niskuraw il-konsumaturi prodotti eh, bit-traċabilità b'saħħitha u fuq il-bdiewa għandna kondizzjonijiet fejn qed jitilfhom il-kompetizzjoni. Nixtieq għal daqstant nawgura li f'dan il-każ bħal negozjati oħrajn u għal ftejmiet numerużi bilaterali oħra l-Unjoni qiegħda tinnegozja negozja il-bidja Ewropea ma tiġix sagrifikata fuq altar ta' ftehim sforzat kif qed jiġri f'dan il-każ fil-każ ġifiri tal-ftehim bejn Mercosur u l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Danke, Monsieur Tanta Michel. L-Onorevoli Dantan. Sur President, grazzi. Sur Commissario. Naturalment, żewġ gruppi kbar ekonomiċi bħall europa u l-Merkosur għandhom interess li kollom eh, relazzjonijiet ċari u għalhekk aħna wkoll għandna interess li naslu għal ftehim imma kif diġà għal Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għall-evoluzzjoni tal-Ewropa kif qed jevolvi wkoll il-kontinent tal-Amerika t'isfel. Eh, meta mqabbel ma meta bdejna m'għandix l-istess ekonomija, m'għadhomx l-istess persuni u l-Parlament tagħna għandu raġun meta jgħid illi hemm bżonn illi ninnegozjaw mandat ġdid tistaw fil-kontest tan negozjati li għaw maddejn bħalissa tina garanziji fuq il-mizuri ta' reċiproċità illi aħna nishtiq f'dak li għandu xaqsam il-protezzjoni tal-konsumatur rajna dan l-aħħar li dal-pajizi tal-Amerika tisfel ma jistħux li japplikaw miżuri protezzjonisti meta jaqblilhom dawn il-miżuri ma miżuri finanzjarji u aħna nitolbu miżuri sanitarji li ħarsu l-konsumatur Ewropew. Aħna nafu illi il-konsumaturi tagħna għandhom għal album ħafna il-kwalità tal-prodotti li jikonsmaw. L-Onorevoli Gatfelder. Mikrofonu? Forse tibda il-mikrofonu? Grazzi. President. Ma naħsebx li tagħmel sens li nkomplu b'negozjati mal-Mercosur. Tħanna fis a issanna ostakli politiċi minħabba fihom qed eh, jinnazzjonalizzaw kumpaniji tal-Unjoni, qed jitfgħu dubju fuq l-integrità ta' ċertu pajjiżi u daħlu magħhom il-Venezuela rridu nammettu E, li l-affarijiet mhumiex jaħdmu. L-ewwel mandat ta' negozjati ma kienx ċar biżejjed hemm bżonn inkomplu negozjati ma' pajjiżi illi magħhom għandna opportunità nilqu ftehim. Għal dan għandna bżonn mandat ta' negozjati ġdid, negozja, mandat li jinkludi sensittivitajiet tal-prodotti agrikoli tagħna, sigurtà tal-ikel, kif ukoll welfare tal-annimali ma nistawx nkomplu negozjaw mal-Merkosur taħt il-mandat preżenti. Grazzi ħafna sur President, sur Kummissarju, l-Unjoni Ewropea u l mercosur għandhom bżonn jippromovu u jkomplu jafsu fuq ir-relazzjonijiet bilaterali għaliex it-tnejn jixtiequ eh, iżew xi ħadd jixtiequ jtejbu il-rabtiet eh, kummerċjali m'hemm ebda dubju. Iżda hemm bżonn li niftħu s-suq komunitarju għall-importazzjoni ta' prodotti agrikoli li ġej minn dawn il-pajjiżi partikolarment għal dak li għandu x'jaqsam il-ċanga, il- il-tiġieċ, eccetera. Biftej ma dan il-studju it-tul ta' dan it-tip ta' agrikoltura fl-Unjoni Ewropea ħat wassal għal tnaqqis iżda ħajkun hemm telfin ta' 33,000 post ta' xogħol fl-Ewropa irridu nikkunsidraw li id-bassir tal-produzzjonijiet agrikoli huma ħafna iżjed serji minn dawk li qalulna il-Kummissjoni. Aħna edin neħxu momenti tajbin biex ikonna dan it-tip eh, ta' importazzjoni ma' mux jekk ma' jkonniex e, eh, ftejn ċar ta' reċiproċità irridu eh, dan huwa periodu fejn qegħdin nagħmlu riforma wkoll tal-pak li għadja bħalissa. Naddu issa l-kaċ tiegħi. Mela l-ewwel persuna li tixtieq titkellem hija Sinjor Patronex. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Komissarju, il-ftehim ta' kummerċ ħieles jista' jagħmel kontribuzzjoni importanti sabiex l-ekonomija tkun aktar dinamika u toħloq aktar impjiegi, iżda sfortunatament bħalma ġara, u ġara kemm darba, ħafna drabi l-agrikoltura tintuża eh, bħala eh, pala eh, punt biex jiddeċid l-affarijiet l-oħra u l-istess qed jiġri fil-Mercosur. L-studju ta' impatt tal-2011 wera li din tagħmel ħsara lill agrikoltura eh, fl-Ewropa għalhekk irridu nirrifjutaw dan il-ftehim għaliex il-bidi il-bdiewa Ewropej diġà raw il-kolas ta' xogħol tagħhom u ta' tul tagħhom. huma wkoll konsumaturi li għandhom bżonn ta' garanziji li l-ikel ikunu jkunu qegħdin jieklu huwa ta' kwalità tajba mingħajr ħsara lill-annimali hemm ukoll eh, prodotti sensittivi bħal laħam fl-Azores. L-inżommu l-agrikaltura b'saħħitha hija importanti biex niggarantixxu eh, l-indipendenza tal-ikel tal-Unjoni Ewropea. Hija importanti wkoll l-istrateġija politika tagħna u dawn l-aspetti jridu jiġu konsidrati meta jkunu qegħdin isiru negozjati. Grazzi ħafna. Is-Sur Luis Faro Alves. Grazzi, President, Kummissarju. Il-Kummissjoni qed tagħlaq għajnejha f'dawn in-negozjati għal riżoluzzjoni ta' Marzu ta' l-2011 fuq l-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tagħha fuq il-kummerċ internazzjonali u viċeversa. Sfortunatament in-negozjati tal-Mercosur mhux qed jikkonsidraw dan Mercosur għandha rwol, l-agrikoltura għandha rwol strateġiku ma tistax tkun sempliċiment ċippa li nipruvaw nużaw biex niksbu dak li irridu minnant l-imsiħba tagħna għandna problemi bil-tul tal-bidewa tagħna, għandna problema ta' sigurtà tal-ikel għanna il-fat li ħafna aktar zoni rurali fl-Unjoni Ewropea edin jiġu abbandonati, ġifieri rridu konsidraw dan kollu. Nafu eżattament dan xistajwa għal xi xista jwassal u nafu l-problemi territorial li jeżistu eh, fl-Unjoni Ewropea u nafu li reġuni bħala Zorz għandhom l-agrikoltura huma wkoll u nistgħu nużaw maħjar, grazzi. Is-Sinjura Zika. Grazzi, Sur President, Sur Kummissarju. Il-Kummissjoni eh, Ewropea kalkulat fl-2009 li il-ftejn bejn l-Unjoni Ewropea u l-Brazil fuq il-trasport blajru ħadd wassal għal 460 eh, ehm, passiġġier addizzjonali u dan iddaħħal 460 miljun euro addizzjonali ġifieri dan ħajkollu effett pożittiv fuq il-ħolqien tal-impjiegi. In-numru total tal-impjiegi huwa li ħolo huwa ta' madwar 980,000 impieg. Nishtiq saqsi l-rapporter fuq dan il-ftejim, fuq il-trasport blajru, xinu l-istat attwali? waqt il-laqa eh, futura e, ministerjali mal-Merkosur fl-aħħar ta' jannar, intom għandkom l-intenzjoni dan il-ftejm tiddiskutuh ukoll biex tagħmlu xi ħaġa fuq dawn in-negozjati jew le. Fl-aħħar net nixtieq ngħid li n-negozjati mal mercosur għandhom jiffukaw ukoll fuq inizjattivi komuni sabiex niżviluppaw produzzjoni kif ukoll enerġiji rinnovabbli jew sorsi ġodda ta' enerġija rinnovabbli. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem taħt il-kaċċ tiegħi? Jidher li le? Mela jikdan dan mhux il-każ, nista' issa nindirizza il-Kummissarju Deħuħt nitolbu il-kummenti ħanin tiegħu. Grazzi, Sur President. Jina minix sorpris bil-kummenti li saru għawek fil-gruppi politiċi kollha. Jina fil-fatt naħseb li hemm maġġoranza f'dan il-Parlament li taħseb li għandna għandu jkollna negozjati serju u riżultat tajjeb mal-Merkusur iżda ovvjament ċi eh, tkun eh, din ċi tiġi miżewx naħatu din hija l-problema huma il-Merkusur li fl-2010 insistew li aħna nerġgħu niftu in-negozjati. Aħna minna ħidma importanti palma jett fl-introduzzjoni tiegħi, iżda Jidher li m'hemmx ir-rida politika jew il-marġni politiku biex isiru offerti f'dan l-istadju. Allura tlifna kollox, ma naħsibx jena. Għalix reċentement eh, il-Brażiljani għamlu starriċ ġdid tal-komunità industrijali ġdida. U fil-fatt, l-evalwazzjoni mill-industrija kienet ħafna iżi pozittiva minn dik li kienet sena jew sentejn ilu. Għalhekk ma jfissirx li kollox biex fid-direzzjoni ħażina, iżda rridu naraw jekk aħniex ħankunu nistgħu nisblukkaw in-negozjati issa. Irrid ngħid li jiena ma nafx. Jien qed nistenna li ssir il-laqgħa ta' Santiago. Sabiex ikonna naqgħet informazzjoni fuq dan is-suġġett. Kienu ħafna mistoqsijiet fuq l-agrikoltura, minix eh, sorpris li saru dawnu mistoqsijiet. Iżda għalfej dejjem taħsbu li aħna nissagrifikaw l-agrikoltura. U għalfej edin tajdu li aħna li aħna ta' zejet u nies. Dan tip ta' ftejim kummerċali jrid ikun wieħed ibbilanċjat L-agrikoltura iva huwa wieħed mis-setturi importanti ma mhux l-unika settur u ma tistax tagħmel ftehim biss fuq il-prodotti agrikoli u ma tistax tagħmel ftehim biss fuq il-prodotti u servizzi industrijali laqqas. Kollox ikun flimkien. U ovvjament irid ikollna bilanċ. U jrid ikun ftehim mal-Kunsill u mal-Parlament il-situazzjoni ta' prodotti agrikoli miexja fid-direzzjoni tajba għal darba għanna surplus. Għanna surplus ta' 7 biljun euro di għat maġrat qabel għalek kunu naqrin għas difensivi. U anka il-ċifri semmejtu li ħajin tilfu miljoni ta' impigi jena ma naħsibx li dan u minnu. Nistaw namlu eh, ftejim tajjeb mal-Merkosul la darba jkollhom ir-rieda politika u jkollna l-possibilità li namlu dan. U dinja il-kwistjoni ewlenija. ħafna membri wkoll għalu li forsi għandu jkun hemm pjan B. <laughs> Le, m'għandniex pjan B dan l-istadju. U jena ma naħsibx laqas li numru ta' pajizi fil-Merkosur għandhom pjan B laqas din mhix fuq l-aġenda. Xajġu fil-ġejna ħadd ma jista' jgħid, iżda bħalissa qed nitkellmu dwar diskussjonijiet bejn fuq naħa l-Unjoni Ewropea fuq naħa l-oħra il-Merkosur. Iżda żmien għaddej. U jien iva naqbel mal-professur Morea li ma nistawx nibqaw għaddejjin eh, b'dan mingħajr ma nkonkludu qatt, irridu jiddeċidu, irridu jiddeċidu jgħidulna eżattament xiridu u x'jistgħu jagħmlu fil-verità. Sabiex jilqu ftehim bejn dawn iż-żewġ imsieħba politiċi u ekonomiċi tant importanti. Għalhekk ejja nistennew il-laqgħa tal-ġimgħa deħla fi Santiago u mbagħad nirrapporta lura lilkom meta niġi lura. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Zum Abschluss dieser <coughs> Aussprache wurden Grazie ħafna kommissarju mela biex nikonkludi dan id-dibattitu għanna mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet li ġew prezentati li ħankunu qegħdin nivotaw fuqhom fl-ofsinhar illum. Id-dibattitu fuq dan il-punt tal-agenda tagħna issa ġi konkluż. Għandi żewġ avviżi x'namel. Ġifri avviżi ehm, tal-President. Tal L-ewwel nett, punti ta' informazzjoni fuq l-awtoritajiet kompetenti fil-Ġermanja li talbu li titneħħa l-immunità eh, ta' Jürgen Kreuzmann skont regola 6 paragrafu 2